Kont artiklu 7 paragrafu 1 tal regoli ta' proċedura din it-talba tresqet lil kumitat tal-Affarijiet Legali. Fis-seduta ta' 9 settembru 2013 ħabbart li rċevej talba mis-sur Gabriele Albertini, ex-membru tal-Parlament Ewropew, għad difiża tal-Immunità Parlamentari din it-talba se tkun referita għal kumitat tal-affarijiet legali taħt regola 6 paragrafu 3 ta' regola ta' proċedura. Kumitat tal-affarijiet legali ikkonsidra d kwistjoni fil-4 14 Ottubru 2013, 5 Novembru 2013 u għal darba oħra fl-10 ta' frar 2014. Permezz ta' itra ta' 10 ta' frar 2014 il-kumitat informani fuq din rekomendazzjoni proċimenti għal ħarsin tal-immunità ta' Sur Albertina m'għandix tkun ħaġa li terġa' tinfetaħ. Billi m'hemmx raġuni għalfejn wieħed terġa' konsidra mill-ġdid it-deċiżjoni tal-Parlament tal-21 ta' Mejju 2013 illi ma jittiġiex imħarsu l-immunità tiegħu. Fuq dan iddeċidejna, jekk ma ħadd minnu kontra nistgħu nresqu dil-konklużjoni li sur Albertini pal deċiżjoni tal-Parlament